waslet ebda proposta Għalek, skont regola 70a, deċiżjonijiet huma konsidrati li huma approvati u se jiġu għal pubblikat tekst U ħajġu pubblikati fil-tekst adopted tal-seduta eh, tal-lum. Mela, emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 8, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 2, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 3, favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 21 eh, vot nominali. Il-votazzjoni hija miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni hija magħluqa. U din għaddiet. Emenda 22. Anka di vot nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjonijiet kollha saru? Votazzjoni uqa. Diju kolla dit. Emenda d-dissa dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 10 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 17 dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 11, favur, kontra, Astenzjonijiet maddiċ. Menda 12 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Menda 13 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 13 emenda 23 dawk favur kontra astenzjonijiet Saffi fej jidir li jena din maddeċ, iva maddeċ. Mela emenda 24 favur kontra astenzjonijiet. Ħajkonna namlu verifika. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq l-emenda 24. Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Mela emenda 18 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. l-emenda 14 taqa, eh, l-emenda 15 favur kontra astensjonijiet maddiċ, emenda 16 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 19 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 20 dinija votazzjoni maqsuma eh, permezz ta' votazzjoni elettronika l-ewwel partija miftuħa, kulħadd ivota? Votazzjoni maluqa. U l-ewwel parti għaddiet. Issa t-tieni parti. Votazzjoni nominali għal darboħra, Il-votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nimin ħamsa favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. It-tieni part, Menda 6 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Menda 4 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Menda 7 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Issa nivota fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm favur kontra astensjonijiet u din għaddiet. Issa naddu għal-rapport eh, ta' Sur Mauro. Nivvotaw fuq dan minn huwa Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Proset mela l-rapporter. Issa nistaw naddu għall-implementazzjoni tal ftejim temporanju ekonomiku ta' sħubija fid-dawl ta' situazzjoni ta' Zimbabwe. Issa nibdew b'riżoluzzjoni tal-gwer, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Riżoluzzjoni tal-Partit tal-Ħodor, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Issa riżoluzzjoni konġunta mill-PPE, SND, ALDE u l-ICR. E favur? kontra astensjonijiet maddiċ. Issa, emenda 8 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 9 favur kontra astensjonijiet. Ejja namlu verifika. Skużawni, minnaw ma stajċ nara, issa naddu għal votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, maluqa, għaddit. Emenda 10 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 12 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Issa paragrafu 1 emenda 13 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. Paragraf emenda 1 favur, kontra, ma għaddiċ. Emenda 2 din hija maqsuma l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet ukoll. It-tielet parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet Il-parti erba' dawk favur, kontra, astensjonijiet. Ejn għamlu verifika. Votazzjoni jgħam miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni għamaluqa? Għaddit. Paragrafu 4, emenda 14, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 11, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit ukoll. Emenda 4, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit. Minn ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Men da sitta dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Men da tlieta dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa naddu għal votazzjoni nominali fuq il-tekst kollu kemmu l-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? vota Tajb wis, mela, votazzjoni hija magħluqa u iva tgħaddi. Issa rapport Kaspari, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kuħat vota? Tajb wis, votazzjoni hija magħluqa. U rapport huwa adottat proset lir rapporter Issa naddu għal modernizzazzjoni tal-għajnuna tal-istat. Mela, paragrafu wieħed hija maqsuma l-ewwel parti vot nominali kulħadd ivota. Tajjeb wis, votazzjoni magħluqa. U għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali wkoll. Votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivota? Nalqu l-votazzjoni hawnhekk għaddiet. Paragrafu 2 ta' tekst oriġinali hija maqsuma fit tlieta l-ewwel parti dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Tielet parti favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 3. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa paragrafu 10, e, tlet partijiet dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 13 li nukolli maqsum f'żewġ partijiet, parti wieħed dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Tini parti dawk favur, Daw kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 14 tal-oriġinali f'żewġ partijiet l ewwel parti minn huwa favur kontra astensjonijiet għaddi. tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. Għalhekk il nvota fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni kollha kemm favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa naddu għal riżoluzzjoni fuq il-vittmi fil- eh, fin-nirin fil-fabriki tal-tessuti eh, fil-Bangladesh. Paragrafu 4 dak favur kontra sanzjonijiet maddix. Issa fuq l-10 żewġ li huma identiċi u tnejn li huma huma voti nominali. Votazzjoni hija miftuħa, kulħadd ivota. Tajb, votazzjoni għamaluqa, maddiċ. Paragrafu 11 tal-orġinali hija maqsuma fit nej dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni partija votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa, il-vota, votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Issa wara il-premessa ċe, emenda tlieta, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Anzi, tlieta. Astenzjonijiet, favur kontra astenzjonijiet, maddiċ. Issa l-mozzjoni għal-rizoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali. Kulħadd ivota? Votazzjoni hija magħluqa? Għaddit, grazzi. Issa naddu għal rakkomandazzjonijiet tal-konferenza tal revizjoni tal-non-proliferazzjoni dwar ehm, l-armi għad distruzzjoni tal-massa, il-mozzjoni tal riżoluzzjoni dawk li ma' favur kontra astensjonijiet għaddit għalek il-rizoluzzjonijiet kollha l-oħra jaqgħu. Issa rapport li mis u jirregolamentazzjoni, il-regolament fuq il-marki mandatorji tal-oriġni għal ċertu prodotti importati minn pajzi terzi, il-rizoluzzjoni konġuntija e, favur kontra estensjonijiet iva għaddiet għalek il-rizoluzzjonijiet kollha l-oħra jaqgħu. Issa l ħarnet il-taħdidiet e, bejn l-Unjoni Ewropea u l merkusur 10 minn huwa favur kontra Assenzjonijiet eh, ma taddix. 11 votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd vota tajjeb ħafna votazzjoni hija magħluqa. Ma ddiċ. Menda 12 votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni hija magħluqa. Ma ddiċ. Emenda erba' favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 13 votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kuħadd vota Maluq. Maddiċ. Emenda ħamsa dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda sitta dawk favur, dawk kontra. Astensjonijiet maddiċ. Emenda seba dawk favur, kontra astensjonijiet diċ Wara premessa B e, eh, minn da tlieta dak favur kontra astensjonijiet diċ Minn da tmina da favur kontra astensjonijiet minn Menda wieħed da favur kontra astensjonijiet maddiċ. Menda tnej dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda dissa dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa l-mozzjoni għal rizoluzzjoni kollha kemmi f'dawk favur kontra astensjonijiet. Ħajkolli nagħmel verifika? Ma nistax nifhem minn fuq. Skużawni, għajja nagħmlu verifika, kieġobkom. Votazzjoni għamaluqa u din taddi. Grazzi ħafna u l-ikra tajba.